ċittadini u dawk li qed issofru ikollhom id-dritti tagħhom rispettati u jiġu eh, trattati bid-dinji ta' rispett li tant eh, jixirqilhom. Grazzi Signor Mattias, grazzi komissarju oħrajn. Il-votazzjoni għamlu għada fin-nofsija naddu issa għal ħina mistoqsijiet ninsabu 28 minuta tard ħaniprovaw ndaħlu kemm jista' jkun. Mistoqsijiet l-ewwel mistoqsija Mistoqsija numru 14 fuq l-użu tal-fondi Ewropej mill-onorevoli Nukolesko. Meta tkun lesta l-Komissjoni tista' tagħti risposta. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Onorevoli membri, il-Komissjoni tilqa l-skrutinju tal-Financial Times għaliex hija kontribuzzjoni importanti għal dibattitu wiesa fuq l-effettività tal-politika ta' koezjoni. Il-Komissjoni hija konxja mill-fatt li l-affarijiet ma mxewx tant veloċità imma l-iktar informazzjoni ġurnata turi l-Komissjoni għamlet għamlet iktar ħlasijiet fl-ewwel kwart 2010 aktar minn qatt qabel maġġoranza tal-ħlasijiet li saru kienu ħlasijiet temporani ġifiri u ma rimbors ta' spejjes li ġa saru ċertifikati fl-Stati membri. Għal daqstant huwa ċert kif rajna f'perjodu ta' programmazzjoni fil-passat l-ispiża qiegħda titħaffef l-assorbiment f'termini tal-flessijiet ġodda l stati membri issa wasal għal 21% għal koezjoni 22 għal għal żvilupp reġjonali u 22 għal ISF għal fond soċjali. Fuq appoġġ lil kumpaniji multinazzjonali kumpaniji kbar, il-Kommissjoni tisħa li lan ewlieni ta' politika ta' koeżjoni hija tkabbir u l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol ġodda l reġuni partikolari u stati membri. Kull appoġġ għall investiment produttiv għandna naraw f'dan il-kuntest li nipromovu ħil inta xogħol u tkabir ekonomiku jista' jiġi milħoq diversi modi twaqif ta' intrapriżi żgħar u anke appoġġ l-intrapriżi kbar. għanna nappoġġaw investiment produttiv li fl-aħħar mill-aħħar għandu l-għan l-intrapriżi zaru medji ġu mejjuna kif speċikat fl-IFRD u anka fil-regolamenti 3SF. Il-Kommissjoni wkoll tisħaq fuq il-rol tal-intrapriżi zaru medji fin-negozjati tal-dokumenti ta' programmazzjoni attwali. Għal daqstant il-maġġoranza kbira ta' investimenti produttivi u anka investimenti fil-svilupp huma mirati lill-SMEs. U dan kollu jista' jkun hemm każijiet għalinjati mal eh, finanzjament fejn dan issir diment illi l-miri tal-fondi u l-programmi jitlaħqu. Total politika ta' koezjoni allokat 55 biljon euro bej 2007 u l-2013 li l-appoċa negozji maġġoranza ta' dan jappoġġa innovazzjoni fl-intrapriżi zaru medi. Il-Kommissjoni tixtieq tirrimarka wkoll li multinazzjonali mhumiex beneficjari ta' dan l-appoġġ stis mill-ISDF l-ħaddima t-taħriġ lis-sef japoġġa n-nies jappoġġa l-taħriġ, taħriġ li jissef jappoġġa n-nies, jappoġġa l-taħriġ, taħriġ meġrid u titjib tal-ħiliet sabiex persuni sibu posta xogħol. Ħaddim f'intrapriża sista jsib pruħa, ruħu jew ruħa Eh, impenjat anka f'kumpanija oħra daqstant li jott u il-ħiliet li il-ħaddima jibnu sabiex jiġu inklużi fil-suq ta' xogħol u mhux li sem jott tip ta' intrapriza li qed prof ti' taħriċ. Il-Kommissjoni tikkonsidra li minn perspettiva ta' politika kumpaniji m'għandhomx jirċievu fondi Ewropej għall-investiment illi iwaslu għat-telf ta' posit ta' xogħol mill-istess kompanija reġun tal-Unjoni Ewropea pala effett tal-investiment jista' jwassal għal effetti negattivi. Kas il-kompanija li ċeviet appoġġ mill politika ta' koeżjoni meta tala il-proġett fi żmien ħames snin jew tliet snin f'każ tal-intrapriżi żaru medji dawn il-fondi hemm bżonn jintħallsu lura. L-aħħar punt, punt kruċali, oqsma fejn jista' jkun hemm titjib dan m'għandux imur li li mill-effett pozittiv li għandha l-politika ta' kwezzjoni. Xaqt nsigurakom il-Kommissjoni mhux qed taħrab il-problema u aħna fil-fatt fil-passat proponejna tibdil li ħodt minnhom ġew mill-qwa u ħankomplu infittxu titjib fil-politika ta' kwezzjoni. Politika ta' kwezzjoni ġi benefiċi ċari għal ġuni fqar tal-Unjoni imma wkoll hija ta' benefiċċju għal bija tal europa Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Għan iprofa nagħti ċans il-kulħadd, l il Nikoles kumbat il-sur bi kumbat il-sinjura Slinkaviċute. Nibdew bis-sur Nikolesku. Grazie ħafna, Sur President. Nirringrazzja lill komissarju għall-informazzjoni illi tajn tagħna fir risposta ma xtaqtu kol ngħid illi f'dibattitu bħal dan meta nitkellmu dwar dawn il ħawejjeġ għandna nisqu fuq il- miżuri li ħaniedu fil-ġejjini sabiex nevitaw situazzjonijiet bħal dawn u jekk permettu li għanna nistaqsu l nfusna jekk riżultati bħal dawn meta jitres dim il-pubbliku u miex ta' detriment għal fiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. l onorvali Rubik Grazzi ħafna Sur President, Aziz Kummissarju, jien l net nixtieq ningrazzjak ħafna tal-ispjegazzjoni minħabba li l-ispjegazzjoni hija dejjem bażi tajba għal diskussjoni li tagħmel sens u tista' eh, ukoll tgħin lill-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. U 80% ta' taxxa li trid titħallas ukoll rridu niċċaraw għalfejn qed titħallas aħna nafu għalfejn fil-ġejjini Maħna forsi nistgħu nsaħħu daqsxejn iktar dan il-programm ringrazzja. Mrs. Blinkovic-Uta. L-Onorevoli Blinkovic-Uta. Grazie ħafna sur Kommissarju għal-risposta. Nistaqsiet ejja din fuq il-fondi strutturali, speċjalment dawk tal-fondi soċjali li għedin emmela biex jittejbu l-ħiliet tal-ħaddim u nżommu l-postijiet tax-xogħol huma importanti ħafna. Ma dan kollu inti taħseb illi kooperazzjonijiet internazzjonali għandhom l-istess kondizzjonijiet pal SMEs għaliex dawn rridu jikkontribwixxu sabiex jirċevu flows mill-fondi strutturali. Inti taħseb li jista' jkun hemm suġġerimenti illi kumpaniji kbar u kumpaniji żgħar għandhom jirċevu kondizzjonijiet ugwali. Grazzi. Commissioner? Kommissarju? Ja, äh, Grazie ħafna ta' din il-mistoqsija, l-ewwel net. jiena eh, naħseb li dwar l-infrastruttura ta' riċerka meta qed nitkellmu fuq il-qasam tal-innovazzjoni naħseb li il-kumpanija żgħar ta' daqs medju jieħdu vantaġġ mill-fondi tal-ERDF hemm miljuni ta' euro illi fil-fatt ikunu investiti anke fit-tisħiħ tal-innovazzjoni fil-perjodu ta' bejn sena 2000 u 2006 naħseb li kien hemm iktar minn 30.000 kumpanija illi jibbenefikaw minn dawn il-fondi fukaw fuq dan il-qasam u aħna naħsbu wkoll l-infrastruttura tar-riċerka għandha jkollha importanza kbira wkoll fil-ġejjieni anke f'dak li għandu x'jaqsam il-qasam tal-riċerka u fil-perjodu li jmiss aħna ħaniproponu proġett ta' infrastruttura li għandu jkun speċi ta' roadmap ħalli bekk naraw li kull nistgħu nsaħħu l-miżuri xirqa minħabba li riċerka ta' dan il-proġett ukoll huwa jgħat jitlob nisa biex jiena ikolli impenn iktar sostenibbli fuq il-proġett ġenerali. Ħalli bekk noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Iżda opportunitajiet ta' xogħol anke fil-kumpaniji ta' servizzi, fil-kumpaniji li joffru anke servizzi ta' trasport u delivery. Dawn huma kollha servizz importanti u dan għandu jkun sinjal ukoll għal perjodu li jmiss ta' fondi illi aħna nvestu anke fl-universitajiet dak li għandu xieqsam riċerka u innovazzjoni ħalli naraw li l-attivitajiet ukoll eh, tal-universitajiet fir riċerka qed eh, ikunu fil-fatt jibbenefikaw u jwaslu jagħmlu kontribut ħalli fil-fatt aħna naslu għall-lan tagħna nħolqu iktar iktar postijiet tax-xogħol sostenibbli. Eżiża kollega, aħna nafu illi dawk illi bħalissa qegħdin qiegħda aħna qegħdin nippruvaw illi insaħħu l-kapaċitajiet tagħhom permezz ta' taħriġ ħalli nippruvaw intejbu il-possibilitajiet tagħhom li jerġgħu jidħlu fuq is-suq tax-xogħol. Dek dan jiddependi fuq il-fatt illi il-kumpanija għandha tgħinhom jew inkella jekk huma jistgħu xejnu nfushom sabiex ikollhom possibbiltajiet aħjar għal ġejjini aħjar, però forsi nistantik eżempju u dik xi ħaġa li kienet ikkritikata ħafna, pereżempju l-ħaddiema tal-McDonald's li ehm, offrewlhom ċertu ehm, programmi ta' taħriġ ħalli bekk matul il-ħin tax-xogħol ma jkunu jistgħu jikkwalifikaw ruħihom aħjar u kien hemm ħafna kritika minħabba li l postijiet tax-xogħol tal-McDonald's kienu kritikati ħafna minħabba li dawn huma part-time jobs li ma jwaslu għal ebda kwalifika u li għaddawnu huma xogħlijiet li jsiru min-naħa tal-istudenti u aħna din nippruvaw naraw li din il-persuni jkunu jistgħu jkunu kwalifikati Aħjar, u f'dan il-proġett McDonald's fil-fatt kontribuxxu għal dawn l-ispejjeż, jiġifieri aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox ħalli naraw li t-taħriġ tal-ħaddiema jkun insaħħaħ ħalli jkun iffukat iktar fuq il-kapaċitajiet personali tal-ħaddiema u naħseb li m'għandniex nagħmlu differenza lanqas fejn jaħdmu dawn in-nies ma' liema kumpanija u naħseb li dawk illi fil-fatt jixtiequ jikkwalifikaw aħjar jixtiequ li jkollhom iktar taħriġ u anke fil isfond ta' dinja li tissir ħafna iktar mobbli u li huma l-ħaddiema jixtiequ li jkollhom iktar taħriġ naħseb li ħaġa raġonevoli u ħaġa importanti ħafna ħalli huma ma jispiċċawx qiegħda lanqas. Question by Mrs. Gunks. Mistoqsija tas Sinjura Gongs numru 16 fuq Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament tal-Progress meta l-Komissarju jkun lest jista' intervjeni. thank you again. Iva, grazzi ħafna darba oħra, Sur President. Ziz kollegi, neħu gost najt illi żewġ parti mill facilità ta' mikrofinanzjament tal-progress, dik tal-garanziji u dik tal-kontanti, issa huma operattivi fuq Tlet xhur wara dħul fis-seħħ ta' deċiżjoni, il-Kummissjoni finanzjat finalizzat il-mandat tal Fond ta' Investiment Ewropew sabiex niżguraw operazzjonijiet għal eh, dawk li jipprovdu l-organizzi wkoll. Il-Kummissjoni eh, waqfet eh, vettur ġdid u l-ewwel microloan se jkunu provduti ibda minn dan ix-xahar. Jiena wkoll sodisfatt nara l-Kummissjoni wet et suċċess meta żgurat fondi addizzjonali għall intraprizi fl-Ewropa fil-fatt il-dan ħaj paċa tajjeb mal kontribuzzjoni Ewropea ta' 100 miljon euro u kontribuzzjoni kontribuzzjoni toħra ma' mistennija b'rizultat il-volum ta' self ta' il-faċità ta' mikrofinanzjament jammonta' u kif ippjanat għal madwar 500 miljon euro. Dan il-flus se jibbenefkaw minnhom persuni qiegħda, persuni li qed jiffaċċaw esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li jiffaċċaw diffikultajiet għall-aċċess għall conventional credit market u wkoll aħna qed nimiraw dawn il-gruppi u rridu bilanċ ġeografiku. Punti importanti ħafna tal-mandat Ewropew għall Fond Investment Ewropew. Sissa il-proġetti qed isiġirsu l-żewġ miri ħanilquhom mill-bidu tal-2011 ma il-microself se jkunu provduti sabiex ikun hemm istituzzjonijiet fil-Belġu li fukaw fuq il-komunitajiet urbani zvantaġġati u wkoll eh, fondazzjoni fl-Olanda li timmira il-persuni li m'għandhomx mm, aċċess għal finanzjament konvenzjonali ġie ħabbar li l-proġetti se jkunu bilanċati f'termini ta' kopertura ġeografika. Xi 40% se jinvolvu intermedjarja intermedjarja investiment f'Ewropa u 60% f'Ewropa ċentrali u tal-Vant. Nafu li il-mikrofinanzjament u l-aktar effettiv jekk l-intrapriżi u intrapriżi żgħar huma komponjati grazzi għal eh, appoġġ fuq għas-servizzi tan-negozju. Għal daqstant il-Kommissjoni se tkompli tappoġġa l-Fond Soċjali Ewropew u pod u korp intermedjari sabiex jipromovu eh, self-employment u l-twaqif ta' mikroentreprizi. Għal żmien ta' proklamazzjoni l sati membri eh, għallu l-ħajkun 2.7 biljun euro aktar sabiex nappoġġaw l-intraprizi. L-intraprizi jistaw ukoll jiġu appoġġati permessa ta' rebates jekk dawn ikonu sussidjati permezz li jizdef hija deċiżjoni da tittieħed mill-sat membru individwali. Fil-preżent sat membru wieħed biss, ġifieri Litwanja wera illi juża din il-possibilità. l il-Kommissjoni se tippromovi informazzjoni dwar il-progress tal-mikrofinanzjament, eh, mikrofinanzjament tal-progress dawk li l-iktar huma vitrin tal-target beneficiaries sa jipprovdu informazzjoni fuq il-disponibilità ta' tal-microser fil-Komissjoni se tuża networks preżenti ta' Public Employment Services li jessef u koll u se jipprovdu informazzjoni fuq il-progress fuq il-mikrofinanzjoni ta' progress u koll laħar mux inqas l-użu tal-kampanja MOVE se tifoka fuq opportunitajiet tal persuni zazax minn ehm, realtaj differenti sabiex huma wkoll jekk jirċievu mikrofinanzjament. Grazzi ħafna. Isor Balċidis, ħanaslu għal-mistoqsija tiegħek dal-waqt wara din. Wara din, Sor Balċidis. Sorry. I would like to ask uh, on this question. Nishtiq nagħmel mistoqsija fuq din il-mistoqsija. Għanna tlet mistoqsijiet supplementari ġiġa. Gunz, Zemke u Tikaw qablek. Mbagħad naslu għal tiegħek eżittat. Signora Gens. Hallottam biztos úr, besz... Grazie, President. Smajt, l-Komissarju xifti ġimmet ilu rżevejna rapport mill-European Investment Bank u l-Komissjoni u ċifra kienet xi 200 miljoni u xi 200 miljoni euro. Mistoqsija tiegħi kienet Eh, għax oriġinarjament 500 miljon euro kienet iċ-ċifra fil-budget. Allora kif eh, eh, kelkom risorsi addizjonali għax u importanti għax meta wieħed itaffi l-impatt tal-kriżi għal kellna dan il programma għalhekk aċċelerajna l-adozzjoni tiegħu l-mistoqsija l-oħra hija li mill-ISF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 tal rapportija kiena naqbel ma kompletament l-istrument li qed nitkellmu trattaw illum huwa importanti ħafna. Madana kollu eh, rridu nreaġixxu eh, l-mizoqsija li ma pajjiżi jużaw il-mikrofinanzament, l-istrument tal-mikrofinanzament. Dak li li fil-dikjazzjoni tiegħek huwa li aħna nridu nizguraw li ikunem eh, firxa ġeografika adekwata. Allora nishten saqsi li ma pajizu jużaw da. Nofs minuta. Grazie ħafna President. Eh, huwa veru li żgħażagħ li żiet effettwati mill-kriżi ekonomika u finanzjarja, ma m'għandniex ninsew dawk li huma eh, li għandhom iżjed ta' minn 40 u li huma qiegħda <clears throat> ċamet referenza għal fat li 60% ta' ta' il-facilità l istrument ħat iġi dirigita għal parti ċentrali u tal-vant tal-Unjoni Ewropea. Eh, identifikajt il-barriri eh, kontra l-użu tal-tip tal-istrument tal-parti tal-Europa. Komissarju. Ja, vielen Dank für, äh, für... Grazie, Afna għal mistoqsija interessanti tiegħek u l-pożizzjoni ta' fuq il-mikrofinanzjament. Din hija kwestjoni li eh, hija trattata eh, f'ħafna direttori ġenerali Sura għandor eh, huwa fuq qudiem imma jiena wkoll nieħu interess dan is-suġġett inħabba l-politika reġjonali. Issa dwar l-għanijiet, dwar il-miri, hemm diversi stati membri li daħlu limitu limitu eh, bej 8 u 9% dan huwa limitu għoli għandek tiftakru għagġin jek kwestjoni li verament kienet eh, taħraq meta kien suġġett kien jiġi trattat li in ġenerali l-ispejjeż involuti tal-self u għawli, għallora nżibu tal-nofs biex najdu għek. Naħseb jina għanna xidna namlu għek. Iżda dwar it tini mistoqsija jien nistanajt l kamra nistanajt li l-istrument ġazmin jew faċilità ġazmin li prepara il-mikrofinanzjament u tħarreċ l-intermedjari Issa, e preparat 15 istituzzjoni f'15 pajjiż differenti. E, Ġifieri forma e, saret forma deċentralizzata fl-Ewropa tan-nofs u tal-vant u kif ukoll fil-punent, ma nistax niftakar konkretament il-pajjiżi kollha, imma il-maġġoranza tal-pajjiżi li aċċedew reċentament huma inklużi f'dan il-lista u s-sena d-dieħla jkun hemm 20 intermedjari u ieħor li ħajnaqdu mal-lista u jiġu mħarġa bil-programm Jasmin. Issa dwar l-aħħar mistoqsija, jiddispjaċini li ma nistax nirrispondi eh, dan il-moment. Eh, Kun kolli bżon natik risposta bil-miktub li jkun hemm eh, dettalji kollha. Ma dana kollu jiena nimmaġina li ħafna drabi jkun hemm problema ta' komunikazzjoni. <clears throat> Ħafna drabi ikun hemm xkiel bej ħafna minn dawk li potenzjalment eh, jistaw kollum benefiċu ma jkunux jistaw eh, kollum self normali minn bank. Hemm ċerta element, hemm ċerta rezerva, hemm ċerta bizza li wieħed irid eh, jeleb din is-sitwazzjonijiet imma darba dana isir allura riżultati eh, sekon riżultati tajbin. Grazzi ħafna Kummissarju. Naddu issa għal-mistoqsija numru 15 mm, saret mis-sur Balċites, il-Kummissarju Taljani ħa jirrispondi darba eh, jieħu postu Benvenuto. Signor Presidente. Sir President, onorevoli membri, L'industria europea Ewropea tat turizmu bħal ħafna setturi ekonomiċi oħrajn Tħabbat wicċa ma l isfida dejjem iktar diffiċli tal-globalizzazzjoni. Nitkellmu fuq sfida illi l-Kummissjoni ġat kelmet wara diversi drabi b'mod partikolari permezz tal-komunikazzjoni politika industrijali fera ta' globalizzazzjoni. Barra minn hekk, fit-30 ta' Ġunju li għadda l komissjoni adottat komunikazzjoni speċifika dwar it-turizmu li tipproponi anka skont it-Trattat ta' Lisbona l-Istrateġija Ewropea 2020 anka għafas konsolidat sabiex insaħħu il-kompetitività tas-settur permezz eh, tal-idea li mit-turizmu Ewropew namlu eh, industrija moderna, stabli u responsabli. Il-ħolqin ta' kontest favorevoli għall-iżvilupp ta' intraprizi żaru medji, żar ħafna fil-industrija eh, ta' turizmu huma importanti ħafna fit tisih ta' dan il-qafas. Però biex nilqu l-mira tagħna proponajna tliet azzjonijiet konkreti illi qed jimmiraw l għunet biex jistimulaw il-kompetitività tas-settur turistiku fih dan l-Unjoni tagħna, it-tieni nippromovu l-iżvilupp ta' turizmu eh, illi jkun dejjemi u it-tielet nsaħħu il-viżibilità u anka eh, l-idea ta' Ewropa bħala eh, għaqda ta' destinazzjoni turistiċi u koll li massimizzaw l-istrumenti finanzjari tal-Unjoni sabiex niżviluppaw it-turizmu. Inizjattivi li qed nimbuttaw għandhom jagħtu lil settur l-istrumenti sabiex jadattaw ruhom u jiġġieldu anka il-problemi li għandhom ukoll sabiex jiżviluppaw anka kompetitività dejjima. kol, fazi ta' attuazzjoni se nresqu miżuri konkreti sabiex nipromovu l-innovazzjoni fis-settur tat turizmu intejbu il-kwalità tas servizzi turistiċi u kol nipperfezzjonaw il-kompetenzi professjonali tal-ħaddiema li ovvjament ma nistawx aħna nkomplu naħsbu fuq it-turizmu bħala settur illi Eh, jindirizza biss il-familji ma għandhom wkoll nasbu fuq organizzazzjoni turistika aktar kompetittiva moderna. Sentikom xi eżempju dwar il-kompetenzi professjonali. Pjattaforma turistika sabiex il-settur u l-intraprizi jadattaw ruħom għall-evoluzzjoni til-ġodda u sabiex insaħħu l-kompetitta tagħhom. Dawn huma proposti kollha inklużi fit-test tal-komunikazzjoni tal kummissjoni approvata anka mill-Kunsill u li qed niddiskutu fil-Parlament ir-rapporter proprju qiegħed hawnhekk magħna fl-awla il-mobilizzazzjoni tal-attur tal-industrija sabiex ikun hemm programmi pal eh, Leonardo, programm qafas innovazzjoni u kompetittività Erasmus għal-negozjanti żgħar u anka programmi oħrajn. Barra minn hekk strateġija sabiex nipromovu offerta turistika li tkun diversifikata l-ħolqien ta' osservatorju virtuali b'appoġġ elettroniku għal turizmu Ewropej illi jippermetti illi noħol u kontest favorevoli għal daw kollha involuti fis-settur. Barra minn hekk irridu niftakru li l-intrapriżi żaru medji jistgħu jibbenefikaw inizjattivi trasversali oħrajn sabiex ikollhom aċċess għal finanzjament. Ħansemmi pereżempju l-każ ta' Jeremy, inizjattiva konġunta mill kommissjoni ta' Fond ta' Ewropew Investiment u Bank Ewropew ta' Investiment illi qed jimira sabiex insaħħu l-aċċess għall intrapriżi Zaru medji għall finanzjament mod partikolari grazzi għal kapital ta' riskju, self, garanziji, mikrokreditu u uh, space oħra li nistaw nħassu għamlura. L-intrapriżi zaru medji xtaqt nfakkar fis-settur tat-turizmu dawn jibbenefikaw minn miżuri proposti fil-qafas eh, eh, illi jiffaċilita l-operattività tal-intrapriżi zaru medji u li l-Parlament se jirċievi testa aġġornament propju ftit ġimgħa oħra għal daqstant Small Business Act se jsir qatt sabiex nipproteġu l-intrapriżi zaru medji fis settur tat turizmu li rappresentaw eh, saħħa kbira sabiex niżviluppaw settur illi nittama li nistaw nisfruttaw is-sena l-ġejja. Għaliex jiena konvint illi politika Ewropea kif insibu fit trattat tista tipprovdi valur miżjud għax xogħol illi ġas sar mir-reġuni tal-Unjoni Ewropea u minn l-Istati Membri. Għal daqstant nasib nista nassigura li l-onorevoli membru illi ressa il-mistoqsija illi bl-impen tal-Kommissjoni u bl-impen tiegħi personali l-intrapriżi żaru medji kollha nistgħu u nistgħu naġevolawhom għal dak nagħmlu x'jaqsam aċċess għall istrumenti ekonomiċi komunitarji f'kuntest ta' strateġija politika li qed immira li tagħmel mit-turiżmu wieħed mis-setturi Eh, ekonomiċi l-aktar importanti. Thank you, Mr. Balchitis, then Mr. Fidanza, then Mr. Grazie ħafna, li ringrazzja l-kollega Balchitis ta' din mistoqsija Sorry. avrà modo. Then you. Yeah, and then Mr. Zikau. <laughs> Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, iš tikrųjų noriu. Grazie ħafna, Sur President, Aziz Komissarju, jena nishtiq nirringrazzjak ta' din it-tweġiba daqshekk komprensiva. Nasab il-kol kemm aħna li ltqajna hawnhekk il-kol nittamaw li f'dak li inti semmejt ħaj realtà fil-ġejjin u li dan is-settur ħajkun ukoll tattika sabiex aħna nġibdu iktar investituri Kif naf l-industrija tat-turiżmu mhijiex sviluppata tajjeb fl-Unjoni Ewropea u b'mod ugwali u hemm raġunijiet differenti għal dan. Jiena nixtieq instaqsik mistoqsija dwar l-istrateġija tal-Baħar Baltiku kif ukoll il-fatt li r-reġjun tal-Baltiku qiegħed jiġbed eh, jista' jiġbed iktar investituri u dan kienet mill-manijiet. aħna x'inħaqna f'dan dan il-qasam li jogħġbok nixtieq Grazzi. grazie Presidente. Iva sajmis li li, grazie Presidente, dispeċini li kena daqxejn konfuzjoni, xaqtin ringrazja l-kollega Balċitis għal din mistoqsija fejn qed inres u punti li parlament se trattan anka fix-xhur li ġejjin permezz tar-rapport tiegħi. Xtaqt l-ewwel net eh, ngħid proset lill-Kummissarju Tajani tal-li ta' daqsek imbuttatura b'saħħita għal politika ta' turizmu grazzi anka għal komunikazzjoni ta' ġunju li għadda u anka għal pjan ta' implementazzjoni prezentat propju ftit ġematilu. Dawn żewġ latti fiċ-ċentru tagħhom għandhom l-attenzjoni għall intrapriżi żaru medji għal kompetitività tas-settur, mod partikolari kwistjonijiet għandhom x'jaqsmu l-innovazzjoni u mat-taħriġ. Fuq il-finanzjament irridu naġixxu fuq żewġ binarji l-ewwel irridu nużaw aħjar il-fondi Orwell irrit jagħmel battalja sieħa sabiex fl-2014-2020 ikonna finanzjament speċifiku għal politika ta' turizmu. Grazzi. It's 30 seconds for supplementaries. Mrs. Tikar, she's... 30 sekonda għanna għal mistoqsijiet supplementari. Sa' signor Tukaw, dik għanda ħafna esperienza taf suppost. Grazzi ħafna, Sur President. Jena naħseb ukoll li dwar dan il-programm ta' kompetitività u innovazzjoni aħna naqblu favur dan. U nixtieq insaqsik jekk inti taħsibx li fil-qafas Ewropew aħna nistgħu fil-fatt nużaw sabiex intejbu għall-infrastruttura turizmu. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna, President. Jina xtaqni ringrazzja l-Onorevoli Balċitis għaliex tani l-possibilità l-intervjeni fuq kwistjoni illi għal-qalbi ħafna fost dawk li jina responsabli għalli lijom jina u kol responsabli għal-turizmu li flimkien ma l-politika industrijali pala eh, priorità. Il-kwistjoni ktar importanti anka sabiex nirrispondi b'mod konkret l-in mill-inizjativi politiċi li provajt eh, nimplementa kamili komissarju ja dik illi semmit semma l-onorevoli fidanza lix billi memx kompetenza komunitarja għal politika ta' turizmu qabel, ma kienx hemm qabel il-Trattat ta' Lisbolja fil perspettiva finanzjarja daqstant m'għandniex il-fondi meħtieġa sabiex nikkontribwixxu permezz ta' jnuna komunitarja għal azzjoni turistika b'saħħitha. Għandna programm interessanti bħal Karibsa Willi fi Spanja eh, qed jagħmlu tajjeb ħafna ma' politika reġjonali li naħseb taħallu effett pożittiv. Imma jekk fim tajjeb il-messaġġ ta' tal-onorevoli fidanza fil-rapport li ħatiġi prezentanta bil-parlament se jkollna appoġġ sabiex fil-perspettivi finanzjari li jmiss konna żieda fil-fondi għal politika ta' turizmu dan jista' jkun inkluż anke fih dan it-tmin program afas? jew anka grazzi għal linji budgetarja tħok ma tajjeb il-Parlament iressa il-kwistjoni għaliex huwa diffiċli tagħti risposti konkreti jekk ma jkollokx l-istrumenti ekonomiċi meħtieġa. Dan ma jfissirx li aħna mhux ser niċċaqal u b'mod determinat. Kif taf tajjeb l-inizjattivi adottati kienu bosta il- Presidenza Belġana organizzat eh, avveniment kbir f'Malta, l-Presidenza ungheriza ġa ħabret li ħa torganizza avveniment kbir kien anka fiċ-ċentru ta' dibattitu li kellna f'Budapest propju xi ftit jimilu avveniment kbir dedikat għal turizmu. Jiena soddisfattu koll l-Onorevoli Balċitas, Balċitis għajjem il-kwistjoni ta' turizmu fil-Baltiku Il-turizmu mhix kwestjoni li għandha x'taqsam mal-ekonomiji ta' pajjiżi mediterrani, Spanja, Franza, Italja, Greċja, Malta. Qed nitkellmu wkoll fuq riżorsa importanti ħafna għal l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, inklużi il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali, tal-Ewropa tal-Vant, illi għandhom iżbuħija tagħhom illi hemm bżonn ukoll niżviluppaw. Fuq il-pajjiżi tal-Baltiku jiena xtaqt ngħid il-waħda mill-kwistjonijiet li affrontajna fit-test li kien approvat fit-30 ta' ġunju li għadda, hemm ir-rapport mal-klassi ta' emerġenti l-ġodda eh, ġifiri il-borgazija ġdida tal-Federazzjoni Russa fejna miljoni, miljoni ta' ċittadini illi għandhom l-intenzjoni illi jiswolġu attivitajiet turistiċi iridu joħorġu mill-frontieri ta' pajjiżhom. Għandna problema fuq il viza stess problema teżisti anka maċ-Ċina u jiena nemmen illi berita tajba tal-Ministru ta' Turizmu tal sa' sabiex nippruvaw insolvu il problema kemm għal dak li għandu x'jaqsam dan il-potenzjal ta' turizmu Russu u potenzjal ta' turizmu miċ-Ċina sabiex niżguraw illi kun aktar faċli illi nirċivu f'pajjiżna u anka fil-pajjiżi Baltiċi billi huma aktar viċin tar Russja jibbenefikaw ukoll mill-preżenza turistika anka ta' klassi medja u emerġenti li tista' twassal għal benefiċċji għall-ekonomija tal-pajjiżi Baltiċi. Dan huwa fil-qalba tal-attività tagħna favur il-politika għat-turizmu u kol nħu nara li ħafna ministri minn pajjiżi differenti li tqajt Maħa propju xie ġematilu tqajt f'Londra mal-Ministru għat-Turizmu ġita Renjonit, anka Renjonit, bisaħa kolla għanda impensa biex tappoġġa il-politika ta' turizmu tal-Unjoni Ewropea l-istess Franza jkun importanti ħafna nidentifikaw ċertu eh, eh, punti ta' dħul għaliex l-Ewropa titwassal għal valur miżjud nisu gost li l-Kummissarju Vasillu u kol inkludit fit-testa privat illum dwar l-sport, l-avvenimenti sportivi l-kbar pal l-Olimpijadi ta' Londra, bħala opportunità sabiex eh, l-Unjoni Ewropea kollha tibbenefika. Jedu niżguraw li kull stat membru tal-Unjoni Ewropea jiservi pala bib li fih minnu jaddu jitlu turisti li ma jifqux pajis wieħed ma wara pajis wieħed iżidu u jżuru pajizi oħrajn Ewropej. Dan hu li il-messagġ twassal il-Kummissjoni Ewropea għaliex naħseb li huwa messaġġ importanti ħafna. Ringrazzjakom anka għal dak li ser tagħmlu fuq il-dibattitu dwar il-politika ta' turizmu u anka eh, grazzi għal kontribuzzjonijiet li ħatatu anka fuq il-dibattiti fil-ġejjini. Thank you very much, uh, Commissioner. Grazzi ħafna Sur Kummissarju, issa nistgħu ngħaddu għall mistoqsijiet għal Kummissarju Vassilju, ngħaddu għall-ewwel mistoqsija minnaħat Sinjura bin kif iċċuter meta kummissjoni hija lesta tista' twieġeb il-mistoqsijiet dwar inizjattivi u programmi ta' modernizzazzjoni tal-edukazzjoni. Għolja, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq ngħid illi l-edukazzjoni hija waħda mill-fatturi illi jiddeterminaw il-fatt li jekk wieħed u għand kollu xogħol jew le, il-riskju li wieħed ikun qiegħed huwa 40% inqas għal dawk li għandhom kwalifika. Però il-possibilità li wieħed li jkun kollu ehm, degree l-Università xorta waħda hija jaħdem f'xogħol li jirrikjedi kwalifika inqas milli għandu din il-persuna, però naturalment l-isforzi li sabiex aħna ntejbu s-sitwazzjoni jibdew ħafna qabel l livell ta' università u l-edukazzjoni għali. Aħna ma' mal istati membri sabiex nidentifikaw il-kompetenzi illi zaza għandhom bżonn, zaza u tfal għandhom bżonn li jitalmu fl-iskejjel. L-lum il-ġurnata zaza għandhom ħafna iktar bżonn ta' iktar ħiliet u kapaċitajiet sabiex huma jkun jista' jkollhom suċċess f'din l-ekonomija globalizzata ħafna jistgħu eh, jista' jkun illi ħajaħdmu f'xogħlijiet li għadhom biss jeżistu jista' jkun li jkun hemm xi ħud ukoll li għandhom bżonn ta' ħafna iktar eh, kapaċitajiet lingwistiċi jew eh, kapaċitajiet ta' komunikazzjoni, teknoloġija ħad kompli tiżviluppa, ġifieri l-possibilità li aħna nkomplu nitalmu u jkollna nkomplu iktar konna iktar innovazzjoni ħajkun importanti ħafna. l gwida hija kritika importanti ħafna. Zaza dejjem ħabtu wiċċhom ma iktar għażliet u għandhom ikunu kapaċi sabiex jieħdu deċiżjonijiet informati. U dan jirrikjet iktar informazzjoni dwar edukazzjoni u taħriġ, inkluż stampa ċara ta' xogħlijiet li hemm disponibbli aħna hemm bżonn li nkomplu niżviluppaw gwida ta' kwalità, parteċipazzjoni qawwija min-naħa tal-istituzzjonijiet. Issa aħna unħarsu li l-edukazzjoni għolja aħna nafu illi kellna din l-inizjattiva flagship tal-Europa 2020 li għandha lan li l-edukazzjoni taħriċ isiru iktar relevanti sabiex aħna nippruvaw nissodisfaw ħtiġijiet ta' żaża aħna sabdejna sabiex nippruvaw nipplementaw l-ewwel stadji ta' din l-istrateġija u iktar tard din is-sena l-Kummissjoni qiegħda tippjana li tippreżenta komunikazzjoni dwar modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja. Aħna ħanieħdu Eh, rendu kont tal-progress illi sar sabiex l-edukazzjoni iktar għolja ssir iktar relevanti għal-ħtiġijiet tal- ta' dawn is-soċjetà inklusi kwistjoni tal- ta' xraħna ħan identifikaw l isfidi li ħajkonna fil-ġejjin u naraw tkun it-tweġiba tagħna. Bħala parti minn dawn l-isforzi, l-Kummissjoni wkoll ħassaħħa l pjattaforma Ewropea għad-dialogu bejn l-universitajiet u l-kumpaniji bilan illi ittejjeb il-possibilitajiet ta' xogħol tal-studenti u li nisviluppaw ukoll aħna il-wol ta' edukazzjoni f'dan triangolu f'dan dinja aktar globalizzata dwar aħna rridu naraw illi l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni iktar għolja tista' tista' tħeġġeġ iktar kompetizzjoni. U jistgħu jkunu għadda tajba f'dak l-indixxaqsam modernizzazzjoni, però dwar ir-rankings internazzjonali naħseb li dan jista' jagħti stampa li mhijiex kompleta dwar ix-xogħol li għandu jsir minn ħadd universitajiet. Din is-sena l-Kummissjoni ħat ippreżenta r-riżultati ta' dan l-istudju ta' prattikabilità ħalli bekk aħna nisviluppaw sistema li tista' tirrifletti d-diversità ta' dawn l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja. L-Ewropa għandha tkun iktar kapaċi sabiex tattiċipa il-ħiliet u l-kapaċitajiet li ħajkonna bżonn għada għalhekk aħna bdejna bl-inizjattiva tal-ħiliet ġodda u xogħlijiet ġodda. Dan din l-inizjattiva ta' dawn il-ħiliet ġodda u xogħlijiet ġodda qed tipprova tgħin liż-żgħażagħ ħalli jkunu iktar eh, f'possibilità li jingħataw xogħol għal din raġuni wkoll rridu nataw natu l-nies biżżejjed. xogħol li ħatkun importanti ħafna wkoll għas-sena 2012 ħalli jgħinna sabiex aħna nbassru mhux biss il-ħiliet illi ħajkun hemm bżonn iżda dak li wkoll dawk il-kumpaniji, dawk il-ħalliet l kumpaniji ħajkun hemm bżonn ukoll aħna fir-rebija minħata l-Kummissjoni aħna għandna l-intenzjoni li proponu limitazzjoni tu restrizzjonijiet Ewropej dwar il-mobilità Ewropea u anke li rridu nħejju lin-nies sabiex ikunu iktar kapaċi. Issa dwar il-programmi Ewropej sabiex iħaġġu l-edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ inkluż programmi ta' mobilità bħal Erasmus jistgħu jgħinu li żgħażagħ sabiex jtejbu l-possibiltajiet li għandhom ħallibek ikollhom esperjenza internazzjonali importanti ħafna u jkollhom iktar ftehim ta' kif taħdem id-dinja u soċjetà tagħna. Issa ngħaddu għal 30 sekonda għal sinja Binka għas-Sinjur Papa Nikolaw ukoll. Grazzi ħafna Iva, grazzi l-Kummissarju ta' din risposta daqshekk komprensiva nixtieq insaqsi mistoqsija oħra. L-Ewropa għandha tiggarantixxi dritt għal edukazzjoni ugwali għal ċittadini kollha, però hemm differenzi kbar bejn l-Istati membri. Dak għandu x'aqsam il-prezzijiet tal-istudju anka il-loans li jistgħu jingħataw sabiex li l-istudenti kun jistgħu jistudjaw hemm ħafna rati ta' interess għoljin u kundizzjonijiet ta' ħlas lura ta' dawn ta' dan is-self ta' flus għall-istudju li mhumiex daqshekk favorevoli. U dan jista' wassal għal brain drain ta' ċertu pajjiżi meta qabel ma' pajjiżi oħrajn u jiena naħseb li jridu naraw ukoll x'nistgħu nagħmlu f'dan il-każ. Grazzi ħafna mistoqsija oħra minnaħat tiegħi hija aħna fil-fatt ħanippruvaw inżidu il-fondi illi huma disponibbli għall-iskambju ta' zaza bejn pajjiż ieħor fl-Ewropa. Għadu l-ħar ftit snin kellna l-programm tal-Erasmus u t-talba għal dawn il-programmi hija kostanti, però l-fondi mhumiex biżejjed naħseb. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur President Iva. U għaveru, Sinjora Kummissarju, li din il-kwistjoni partikolari ta' taħt il-kompetenza ta' sussidjarità. Però l-Istati membri fil-fatt ikollhom fondi min-naħa tal-Unjoni Ewropea ħalli bekku huma jkunu jistgħu jimmodernizzaw l-edukazzjoni. Jiena nixtieq infakkarkom ukoll li fil-fatt skont it-tielet qafas ta' appoġġ aħna nistgħu naraw li dan qed jiġri għandek il-Kummissjoni ċertu statistiċi li tista' tgħidilna kemm kienu effettivi dawn il-fondi meta qabli ma' fondi oħrajn. Sura Kummissarju, Iva, grazzi ħafna. L-ewwel net dwar din mistoqsija dwar differenzi bejn l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għal bejn pajjiż u ieħor. Iva, dan huwa l-punt għalhekk aħna nixtiequ li jkollna aktar trasparenza fl-universitajiet u għalhekk aħna din inkomplu untemmu l-istudju U għabbażi ta' dan l-istudju aħna nixtiequ illi fil-fatt naraw x'huma id-drittijiet tal-universitajiet, l-standards tal-universitajiet ħalli bekk aħna nkun nistgħu nofru l-istudenti għażliet iktar informati ħalli l-istudenti jkunu jafu eżattament fejn huma jixtiequ jistudjaw, x'jixtiequ jistudjaw u x'hija l-standard tal-Università li huma jixtiequ jibdew jistudjaw fiha. Issa dwar il-miżati jiena naqbel miegħek li l-miżati għoljin ħafna għandhom bżonn li jkunu sussidjati minn self ta' flus minn istituzzjonijiet privati li jkunu ġusti, però kif tafu din hija responsabilità tal-Istati membri, però kif nafu aħna nafu li għadhom l-affarijiet li l-ekonomisti jaqblu dwarha hija l-investiment fl-edukazzjoni għal xi ħaġa li tista' tipproduċi riżultati fuq perjodu twil ta' żmien tista' twassal iktar tkabbir u tista' twassal iktar opportunitajiet ta' xogħol. Għal din raġuni jiena dejjem inħeġġeġ lill-gvernijiet sabiex ma jnaqsux fl-investiment fl-edukazzjoni Għal din raġuni jiena nixtieq ngħid ukoll li naqbel mal-membru onorevoli li tkellem fuq il fat li il-grants ta' mobilità bħal dawk għall Erasmus mhumiex bizzejet u għalhekk aħna fil-fatt bħalissa qegħdin nikkompletaw nittama li minna ftit eh, xur oħra aħna jkollna l-istudju li jkun lest, jkollna dan l-istudju ta' pratikabilità li għabbażi ta' dan l-istudju aħna qegħdin naraw x'inhija l-possibilità flimkien mal-Bank tal-Investiment Ewropew sabiex noħolqu dan il lown Ewropew għall-istudenti għall-anijiet ta' mobilità u jiena nittama li bekk aħna nkun nistgħu nofru possibilità lill-istudenti kollha irrelevanti jekk dawn mhumiex studenti foqra jew sinjuri ħalli bekka huma jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-grants eċċellenti ta' mobilità. Issa dwar il-mistoqsija tas Sur Papa Nikolaus. Jiena smajt li qed jitkellem fuq il-fondi strutturali u ta' żvilupp għabbażi ta' dawn il-fondi mbagħad il-gvernijiet jistgħu jibnu l-infrastruttura tagħhom f'dak li għandu x'aqsam l-edukazzjoni. Issa minħabba dawn il-fondi strutturali minħabba li dawn mhumiex ir-responsabilità tiegħi, però jiena ħan saqsi l kummissarju ħan ħalli nara jekk hemmx xi rapporti dwar ir-riżultati li saru fl-istħarriġ f'dawn l-istudji. Għal dawn il-grants imbagħad ninformakom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna s ngħaddu għal mistoqsija numru 18 min-naħa tas Sinjura Morkunajti Mikulenine. Jekk jogħġbok, Sinjura. Grazzi ħafna, Sinjur President. Sinjur President. Kif taf, inti kif taf huwa kull stati membru illi jrid jorganizza s sistema edukattiva tiegħu. U dan huwa skont l-artiklu 165 tat-Trattat fuq il malta kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Madankollu aħna nippruvaw nħeġġu l-istati membri sabiex huma jħeġġu iktar skambju ta' informazzjoni. Kif aħna għedna fil ta' tas sena 2020 huwa importanti ħafna għalġejjini tal-Ewropa bħala soċjetà inklusiva u li bbażata fuq it-tarif li dawn is-sistemi edukattivi jkunu riformati u organizzati ħalli jkunu l-aħjar l-aħjar fuq livell internazzjonali wkoll. Il-aħħar stħarriġ ta' Pisa illi kien ippubblikat f'Diċembru s-sena 2010 juri illi hemm stampa ta' xej konfuża ta' klim x'jaqsam l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm sinjali ta' ċertu titjib konsiderevoli f'ċertu sistemi, però hemm ħafna progress li jrid isir ukoll. Ma' din raġuni aħna nistgħu naraw li dan jista' jirriżulta f'imput f'dak li għandu x'jaqsam eh, jirriżulta f'imput ikbar minnaħa tal-Istati Membri u naħa tal-istituzzjonijiet. Dak li kien adottat fis-sena 2009 nafu li dan jista' iwassal għal investiment aħjar u aħna Provajna naqsu l perċentwal b-15% ta' dawk in-nies illi jaqalaw flus li mhumiex biżżejjed nixtieq naqralkom xi ħaġa mir-rapport ta' Pisa li huwa rilevanti ħafna. Il-fatt li hemm ħafna l studenti li ma jilħux il-riżultati mixtieqa illi żdiedu għal 24% fis-sena 2006 naqsad din il-perċentwal għal 20% fis-sena 2009, però madankollu il-limitu tas sena 2010 sabiex aħna naqsu din ir-rata sabiex naslu għarrat ta' 17% ma ntlaħqitx. Issa, din ir-rata ta' studenti ma kienux qegħdin jaddu mil matematika u mix-xjenzi naqset mis-sena 2006 li lem u r-rata ta' dawk li mhumiex qed ikunu kompetenti biżżejjed fil-matematika u x-xjenza hija inqas mis-sena 2006. Issa jekk is-sena 2006 nużawha bħala punta tluq tajjeb ħafna aħna naraw li l-Unjoni Ewropea hija mixja fid-direzzjoni tajba f'dak li għandu x-xaqsam dawn il-limitazzjonijiet illi huma stabiliti u f'dawn id-disciplini kollha illi huma implementati fil-pajjiżi kollha fi 25 pajjiżi kien hemm 22% illi kienu eh, mhux qed ikunu kompetenti biżejjed u mbagħad fis-sena 2009 din ir-rata naqset għal 17.6% ġifieri nistgħu naraw illi bħala medja fl-Unjoni Ewropea intlaħaq ċertu progress. Il-Kummissjoni wkoll naturalment ħadd analizza r-riżultati ta' Pisa u naf illi dawn ħajkunu limitazzjonijiet ukoll għal din is-sena l-ġdida s-sena 2011. Il-sena li għaddiet f'Novembru aħna tlabna l-istati membri sabiex jiffukaw fuq dawn l-oqsmar. Il-tfassil tal-kurrikulu il-teknoloġija, l-impatt tat teknoloġija ġodda fuq dawn il- il-ħiliet bażiċi sabiex aħna nilħu iktar l-istudenti nilħu iktar awtonomija. Evalwazzjonijiet ta' sessi f'dak li għandu xaqsam l-attitudnijiet u anka l-allima kif ukoll dawk li jħarġu lill-allima studji li fukati fuq hekk fil-konklużjoni l kunsill ukoll stidan lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-literalizmu globali iktar roli u iktar kompetenza fil-matematika u xjenza jiena nixtieq li nibda dan il-grupp fuq il literalizmu fil-bidu tar-rebbija u nittama li bekk ħajkonna inizjattivi li jistgħu jgħinu l-istati membri li jista' ħalli bekk jitejbu il- um, din il-politika tal-edukazzjoni fil-istrateġiji tal-lajq tal-lifelong learning u dan ir-rapport ħajkun imbagħad ikun ippubblikat fil-bidu tas-sena 2012, però kollu kompetenza fil-matematika u xjenza aħna naħseb li dan diġà kien stabilit. Aħna għandna grupp ta' esperti nazzjonali għabbażi ta' skambju ta' prattika tajba u dan il-grupp tematiku ħaj identifika u jqassam iktar miżuri tal-politika ħalli bekk aħna ntejbu sitwazzjoni ta' dawk li mhumiex daqshekk kompetenti fuq il-matematika u xjenzi fuq livell nazzjonali. Nixtieq ngħid ukoll li eh, l-azzjonijiet tal-komunità anke fil- fil-programm ta' lifelong learning jiffukaw ukoll fuq il-motivazzjoni li għandha tibqa' tiżdied anke fil-qasam tal-matematika u xjenza u l-intejbu wkoll il-ħiliet tal-literalizmu. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora eh, 30 sekonda. Grazie ħafna, Kommissarju, tal-risposta tijek, tal-tweġiba tijek jien nixtieq nitolbok forsi jekk eh, forsi għandek xi informazzjoni ċerta pajjiżi fejn eh, l-kapaċitajiet tal-studenti huma baxxi, jew x'inhu ma raġuni finanzjarju u problemi ta' natura strutturali u mistoqsija oħra hija x'taħseb dwar l-edukazzjoni primarja. Għażal l-istudju kien iffokat fuq l-studenti fil-livelli iżjed Xlim l-opinjoni tijak fuq l-edukazzjoni primarja? Kommissarju, eh, kemm jista' jkun fil-qosor, għax verament eh, għajna l-ura. Jien nistantik l-informazzjoni kollha eh, dwar l-istati kollha, aħna ma minnix analizi ta' da, u ma nizbux xolna li naraw għalix ċerta stati marwar minn oħrajn Aħna dak li namlu huwa namlu norganizzaw skambju tal-aħjar prassi u jiena kuntenta ngħid li ċerta pajjiżi li segwew eh, prassi tajba u rew eh, titjib mill-2006 għamlu progress importanti fil-dawl indikaturi. Issa dwar eh, l-skejjel elementari u primari sfortunatament m'għandix studji komparatti simili għal dak bħal tal-Pisa. Għax ma jeżistix Grazzi. Thank you for being so brief. Thank you, Commissioner. Grazzi għalli kont tkellim fi qosor. Issa naddu għal-mistoqsijiet li għal signora Cruz. Verament waqajna l-ura, suppost eh, nispiċċaw minnaw u sitt minuti. Bizzax mistoqsijiet kull veħew. Sur Papa Nikolaw u Sir Aylwood għal eh, Speċini Kroni, l-sur Posselt u sur Higgins, l-sur Kalas. Dispeċini eh, kollegi uħra, nibdew mela mill nistoqsija ta' Papa Nikolaw eh, l-Sinjura Cruz meta jitkun l lista tkun tista' tibda tirrispondi Ekka ġobkom, kummissarju u kollegi fil-qosar kien jista' jkun. Mrs. Cruz, you have the floor. Sinja Cruz, ma jkjoġbok. Grazzi ħafna, President. Il-komunikazzjoni ta' Komissjoni fuq l-Europa 2020 u fuq l-agenda Italja l europa fej stabilit palan eh, eh, li kunem broadband l-Europej kollha sal-2013 u tipprova li sal-2020 l-Europej kolla eh, aċċess aċċess għal veloċità ta' 30 megabits u li 50% eh, ikollhom aċċess għal fuq minn 100 megabyte kull sekonda. Sur President, il-Kommissarju taf li minnar intervenzjoni pubblika massiva li kun hemm ċerta riskju li ma naslux. Wiex inħaqqax in netwerk jifukaw fuq dawk iż-żoni ta' densità għolja u dawk li huma eh, rurali jew imbeda jaqgħu lura. Dan jkollu wkoll konsekwenzi negattiva għas-sistema eh, edukazzjoni u integrazzjoni tal-komunikazzjoni eh, fl-edukazzjoni. Id-dajta li għandna tal-Unjoni Ewropea juri li 67% tal-iskejjel kellhom aċċess għal broadband u li kien hemm differenzi kbar bejn l-istati membri u bejn il-żoni li hemm ħafna popolazzjoni dawk li hemm ftit ta' 73.3 u ta' 60.6% rispettivament. Il-Komissjoni adottat pakket broadband fej hemm afas komuni fejn il-politika nazzjonali u reġjonali għandhom jiġu żviluppati biex jiżviluppaw biex jilħu dawn l għanijiet Dawn il-politiċi għandhom waslu biex eh, ikun hemm eh, inqas pejjeż għal Eh, għal-broadband fit territorju kollu. Jkun hemm koordinazzjoni tajba u naqsu l-burokrazija. L-Kommissjoni ġar eh, ħadat azzjoni biex iżid investiment fi żoni remoti u reġuni fil-qafas tal-politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea bil-programma ta' 2.3 biljuni fil-periodu 2007-2013. Il-komunikazzjoni ta' Kommissjoni fuq eh, il-pjan ta' rkupru eh, ekonomiku eh, Ewropew tkellmet ukoll dwar 360 miljun euro għal broadband fil zoni rurali fil u fil-pakket tal-broadband il-Kommissjoni qalet li ħata s-saħħaħ u il-broadband bl-istrumenti tal-Unjoni Ewropea sal-2014 u tara kif tista' tattira. Ta għal investimenti kapit kapital eh, eh, eh, appoġġati mill-European Investment Bank u fondi tal-Unjoni Ewropea. Din l-azzjoni qed nistennew fl-2011. Pilar ieħor, pilastru ieħor tal-agenda digitali għandhom xasmu mal-kapacitajiet digitali. li proponu dan il kas li konsidraw il-kapacità litterarja digitali u kompetenzi bħala priorità għal European Social Fund fil-programmi li jmiss u nidentifikaw kompetenzi digitali bħala supplement tal-Europews biex tkun iżet trasparenti. L-edukazzjoni kif taf hija essenzjali għall iżvilupp tal-kompetenza digitali fil-soċjetajiet tagħna u aħna naqblu li minar ma jsir eh, investiment xiera ċerta reġjuni ħejba jaqgħu lura. Eh, l-aħħar informazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, li tirreferi għal 2006 turi li 67% tal-iskejjel biss kellhom aċċess għal broadband u li kien hemm differenzi kbar l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea u dawk il-reġuni li huma b'ħafna popolazzjoni densa u l-oħloq li mhumiex. Aħna ħanibdew studju tal-iskejjel u aħna ħanippubblikaw publikaw rizultati fl-ħadd ta' dis-sena. Grazzi. Papa Nikolaw. Sur Papa Nikolaw, 30 sekunda. Grazzi ħafna, signor Komissarju, grazzi Komissarju għalli r-istar tal-tweġiba verament eh, twila tijek. Jinnixtieq ngħid eh, nżid xaħġa, l europa 2020 tajt li għandu jkunem suq u jħedġu ġidali għad-djar u l kumpaniji <clears throat> Opportunitajiet ta' ċess igwali u żvilupp ukoll. Imma kif inti stess fis-smieħ u laqat mal-kumitati kompetenti niftakar li l-konġej tal-kumitat tal-edukazzjoni għad li fil-ħames snin ġejjin xi ħames mit elf impik ġdid f'dan l-aspekt niftakar il-ċifra sew. Eh, nixtieq nistaqsi u għek il-miżuri kollha biex dawn l-impigi eh, l ħol ta' dawn l-impigi jiġu mqasma forma eh, ġusta minn ma neskludu l-żoni rurali. Mr. President. President, risposta Iva. Iva. Tajjebek fil-qosor. Grazzi. Naddussa għal-mistoqsija eh, ta' Sur Elwood fuq eh, il-tfal mitlufa u l-hotline tal-116. President il-Kummissjoni eh, għandha dubi tagħha bħal membru implementazzjoni eh, eh, ta' dan il-programm tirrikjedi iżjed sforz fl-iżjed stati membri. U il-regoli l-ġodda, specialment l-artiklu 27a dwar il-Universal Service Director tirrikjedi li skull stat membri għamu kull sforz biex biex jizguraw li l-ċittadin għandhom għandhom eh, aċċess għas servizz li fejkunem jkun hotline fer ċerta tfal eh, eh, jajbu. U għahna t-nejnu li l-istati membri jgħamlu transpozizjoni ta' dispozizjoni ġira fil-liġi nazjonali li ħagġa li t-tem sal-25 ta' Mejju tal-2011. 17 ta' novembru ta' sena jaddit għaddiet il-Komissjoni għattat komunikazzjoni ta' 1-6-000 l-lan huwa li titlob il-Komissjoni li dawk dawk l-istati biex implementaw din il-hotline tal dawk it-tfal li għejbu eh, bħala priorita' u għandu jkun hemm għajnuna fl-istati fil-ġunjuri kollha biex jingħataw għajnuna eh, biex jiżviluppaw l-aħjar pressi bejn l-istati biex jindirizzaw il-tip ta' problema li għandhom xaqmu mal-space ta' operazzjoni u tal-hotline 11600 B'dan l-aħjar prassi il kommissjoni tispera li kollha standards minimi tistabilixxi standards minimi li tippermetti li jkun hemm servizz ta' livell oli fl-Unjoni Ewropea biex il-ġenituri u tfal jkollhom l-istess aċċess indipendentement fejn jkunu. Ix-xogħol eh, imur lilin mill-komunikazzjoni elettroniċi eh, ħaġa li jiena eh, responsabbli li u jikkoordinata mis-Sinjura Redding il-kollega tiegħi. Grazzi ħafna. Sur elbejt supplementarja Komissarju, fil-moddi tkellimt dwar l-ispejjeż u l-nuqqas informazzjoni bħala xkiel għall-implementazzjoni ta' dan ħot l ċerta stata membri x'miżuri ħa t-implementa biex tindirizza daw l-xkiel u jekk tantiċipa li dan is-servizz jiġi implementat fl-istati membri kollha. U l-aħħar x'possibiltajiet hemm għall-istati membri li għandhom problemi biex jifinanzjaw dat tip ta' hotline biex jiżguraw li dan jsir operazzjonali fil-Unjoni Ewropea kollha. Komissarju, evidentement, aħna qed nippruvaw nagħmlu dak li nistgħu biex eh, biex l-linja li eh, ħal l-membru jgħamil sens jena kifat qabel kifat iżit mini l-linja hija li l-spejjeż hija waħda mill-kwistjonijiet imma mhux il-linja nifisa li huwa Ah, il-problema, dek huwa l-inqas bil-problema, ma eh, huwa il-segwitu dak li għamil sens. L-linja nifissa miex xaħġa ta' problematika li għanna nifokaw fuqa. Huwa il-segwitu dak li namlu wara li aħna namlu monitoraċ għadnejnu l-istati membri fl-implementazzjoni u aħna nafu li huma uh, uh, Eh, eh, eh, responsabli biex jgħidu l inizjativa fil-livell nazzjonali, ma madana kollu nafu li fil-situazzjoni tal-lum bil-krizi li għanna fil-prezent u għazet u għazet diffiċli ċerta stati membri jkunu jistaw jisibu il-risorsi adekwati biex jkunu jistaw jamlu dan il-xol. ċerta minn dawn l-organizzazzjonijiet Riċevew ċerta finanzjar mill-Unjoni Ewropea, ċerta proġetti u l-fondi tal-Unjoni Ewropea li huwa disponibbli mhumiex intenzjonat li jkopri l-operat imma biex biex jgħin biex jagħti daqatit biex jiżviluppa il-servizzi wieħed wieħed sitta bi proġetti konkreti u evidentement titkun kreattiv anki dawk li huma involuti f'dak il-proġetti u l-gvernijiet nazzjonali għandhom ikunu kreattivi biex jisibu mill-risorsi tal-budget eh, responsabiltaj soċjali u u jagħmlu eh, dak li huwa possibbli biex nagħmlu dak li rridu nagħmlu. Grazzi, missarju, Ringrazzja l-Sinjora eh, Ridinga l-impen tagħha wkoll. Naddu issa mistoqsijiet ta' s-sur Kalas. L-ewwel waħda hija mis-sur Pollen. Post. Posselt dwar il-linji ferrovija jew ewlenin fl-Alpi. Jek forsi s-sur Kalas jieħu postu, mu kifat Mistoqsija mbagħad Sur Higgins taw wara s sur puzzle jiddispeċina law ħadd ieħor mbagħad ikollu ir-risposta bil-miktub. President jgħid is-sur l-Onorevoli Kalas. L-Alpi, il komissarju Kalas, l-Alpi huma importanti ħafna għalla voli għam diffikultajiet eh, finanzjarju il-tunnel u l-access tagħhom qed xogħol fuqhom qed javanza. Huwa priorità eh, kbira għall komissjoni li allokat budget għal dan eh, il-proġett ta' biljun euro. Il-laqa tal komissjoni Intergovernamentali Italja u l-Awstrija fil-19 novembru 2010 fil-prezenza ta' Petcox li huwa koordinatur wasal għal progress. L-Awstrija u l-Italja ikkonfermaw ftehim fuq l-ispiża totali ta' Brandenburg ta' 8 biljun euro. L-Awstrija eh, approvat eh, pjan ta' mm, biex jibdew ix-xogħol eh, biex jibda l-ħidma u l-gvern Italjan ukoll autorizza biex bimpen biex ikunem biex iħassu għal ispejjeż kollha. Għadha kien hemm progress tajjeb eh, ukoll f'dak li nixjaqsam l-approċċ l-aċċess għal l-Italja ġabdiet eh, eh, ix-xogħol fuq ir-rotta ta' aċċess minn konsekwenza Gardena sar ukoll progress minn l awstrija fuq l-aċċess tal-Tramuntana fuq fil-wiet tal-Loren u dan li ħaj jispiċċa qabel 1430 issa il-konnessjonijiet transkonfinali bejn l u e, l-Italja li kellu intenzjoni jispiċċa xogħol fl-2012 u ħajaslu għalih min-naħa tal-Ġermaniża u n-naħa tal il-xogħol mhux ħajibda qabel 2012 u ħajdumu tliet sin Madana kollu Ġermanja publikat fl-Novembru tal-2010 il-pjan eh, eh, ta' investiment nazjonali li eh, tajta jem sviluppi pozittivi bejn Munich u l-Bord frontiera Awstrijaka fejħa jkun hemm titjib u sezzjoni kollha tiġi elettrifikati. Il-pastim huwa memorandum u understanding bejn il-Ġermanja u l-Awstrija fuq dan il-punt. U fuq dan il-ġestjoni tal-infrastruttur BB net ħajibda il-proċess ta' pjanar. Grazie ħafna tal-attenzjoni di. Sur pożelt supplementarja. Grazie ħafna, Sur President, da xol tajjeb ħafna minnaħat tal-Kommissarju, pero jina nishtiq nejt illi għawek ma kienx hemm tweġiba tajba anka dwar il- il-konnessjoni bej Budapest u Pariġi li importanti ħafna sabiex aħna nippruvaw innaqsu il-pressjoni fuq eh, din eh, dan il-passaġġ diġà u Bekk, kumbat ikonna bżon li aħna jkonna konnessjoni ma' Salzburg postijiet oħra din għandha tkun priorità nixtieq nitlob il-Kummissjoni ħalli nara jekk hux possibbli li fil-perspettivi finanzjarji li jmiss ikun hemm dawn il-fondi biżejjed sabiex ikunu imsaħħa dawn il-proġetti. Grazie ħafna, President. Grazzi, jgħata u għoddimek, komissarju, nikijat. Iva, tajb wiz dak li qed jiġri fl-Alpi, ma ngħidu fuq il-Greċja. Minħabba l-memorandum, il-Greċja edha tneħħi ċertu rotot. U dan ifisser li l-Greċja edha tkun dem iktar izolata mill-bija tal-Ewropa u n-netwerk tal-ferrovija. Et najdu li l-kumpanija tal-ferrovija fil-Greċja għandhom dejn kbir. Inti x'taħseb dwar dan din it-tneħħija fil-skeda ta' ferrovjarja fil-Greċja, inti taħseb il-kwistjonija ta' kwistjoni ta' flus li xkif taf ħafna proġetti huma kofinanzjati. Grazzi ħafna. Hemm iktar problemi minn dik tal-albijiet il-President. Iva, grazzi ħafna fuq il-Greċja. Mhux ma sax nirrispondi għax id-dettalji ma nafhomx. U ma rċevejt l-ebda informazzjoni fuq daw il-problemi. Fuq il- il-proġett tal-Ġermanja u l-Awsien u 17 l-affarijiet mhix Bdew beda xogħol inizjali fl-2007 u spiċċaw ċertu xolit. Fit-16 April 2010 bdew xogħlijiet fuq il-double track u qsim ta' pontijiet Muldorf u ħajjis Bicċa tal-waqt dan huwa finanzjat mill-pjan tal-Kupru Ġermanis u kollox ammontar 10.7 miljon. Qed jiżviluppa. U ma naħsbux illi din eta tam toħloq xi problemi kbar issa. Mistoqsija 23 Sur Higgins. Texting waqt t-sew għan, SMS waqt is-sewqan sigurta fit-triq. L-Unur il-Kummissarju Kallas. Grazie President, onorevoli membri kummissjoni kommissjoni taqbel mal-opinjoni tal-onorvali membri illi l-SMS waqt il-sewqan pala attivitajiet oħra waqt is-sewqan huma perikolużi. Fl-referdi l-Kommissjoni ħarġet b'rapport fuq l-użu tal-telefoni ċellulari waqt il-sewqan dan ir-rapport huwa publikat fuq il-sit elettroniku għas-sigurtà fit-toroq fl-Ewropa imma mandi ebda statistika fuq il- l-inċidenti kawzati minn eh, din il-ħagġa u koll kull sat membru għandu liġijiet illi b'mod impliċitu jipprojbixxi illi wieħed juża il-telefono ċellulari waqt is-sewqan. Fil-waqt li ma ssirx referenza għall-użu speċifiku tal-telefon ċellulari, dispożizzjonijiet fil-liġi domestiċi jgħidu li l-xufir għandu jkun ikkonċentrat bissi fuq is-sewqan. F'dan l-isfond il-Kummissjoni Manda nibda intenzjoni li iddaħħal xi liġi Ewropea ġdida sabiex niprojbixxu l-użu tal-telefon ċellulari waqt illi persona tkun qed issuq. Nittama li stati membri jindirizzaw il problema kif suppost. Commissioner Mr. Higgins and then Mr. Kelly, Mr. Higgins. Is-Sur Higgins l-ewwel, imma tis sur Kelly. Grazzi ħafna, Sur President. Jina dizappuntat ħafna nisma l-kommissarju jirrispondi b'dan il-mod. Huwa importanti ħafna illi l-Stati membri kooperaw fl-imkien u għanna niprofaw nsibu ftejim. Għanna bżon innaqsu l-imwiet fuq it-toroq u inċidenti serji. Waħda mit-teknoloġiji l-ġodda il-li t sewqan u ma personi il-li batu l-SMS waqt li kunet isuqu. U hemm regoli differenti qed jiġu implementati f'stati membri differenti. Jiena diżappuntat ħafna nisma' illi l-Kummissarju ma jistax itina risposta aktar konkreta fuq dik kwestjoni Sur Kelly. Sur President Tat. Anka nifraħ li Sur Higgins sar qajm dik kwistjoni importanti jiena wkoll naqbel ma tħassib tiegħu għal nuqqas entużjażmu muri mill-Kummissarju sabiex niżguraw illi ikun hemm aġir kif suppost l-Unjoni Ewropea dak mhux taqsam il sewqan Għalfejn għalmenu mhux se jipprova jħeġġeġ l-istati membri sabiex ikollhom l-istess regoli. U dawn ikunu implementati sabiex insalvaw aktar ħajjiet, grazzi. Kommiss Signora Ayala malaj malaj, 30 sekonda biss. Kull ma nishtiq najtu l-informa l-kollegi li jina għed li rapporter tal-dossier fuq eh, azzjonijiet transkonfinali fejn eh, l-idea hija tajna l-kapacità l-Konsil li jisir proposta eh, lista ta' infrazzjonijiet fej jidru jider il-kas tal-użu tal-mobiles. Sfortunatament, finħabba tibdil fil-bazi legali eh, li kena il-ftejim tal-Konsil ni l-Renju renjunitu l-Irlanda li formaw eh, għandhom opt-out. Eh, forsi il-Parlament, mill-Parlament nikun nistaw ntejbu n-situazzjoni fil-dibattitu mal-Konsil daw il-pajizi, Renju renjunitu jider li għandu jitħol jgħamil opt-in Grazzi. Please, Mr. Kallas. Jek joġba, komissarju Kallas, grazzi ħafna. Pjantazzjoni sikurta ta' toroħ l-implementazzjoni ta' dan il-pjantazzjoni kienet priorità għal-Kommissjoni u fil-fat waslet għal progress kbir. Kenna tnaqis sostanzjali fl-inċidenti fl-Europa f'pajjiżi nista' ngħid illi fi bidu ta' snin design konna nitkellmu fuq 400 mewt fis-sena sena oħra kienet 78 biss. U rajna li l-numru ta' vetturi żdiedu baxar darbiet, immultiplikaruhom baxar darbit. U għaldaqstant huwa importanti dan kollu grazzi ħafna Senjura Jala Sender. U grazzi wkoll tal-li fakkartna fuq il-pass importanti sabiex inżidu sigurta fit-toroq li kien adottat mill-Konsil f'Diċembru. U issa se nkunu qed nimplementaw din id-deċiżjoni. Jiena ma nemminx illi li żżid in-numru ta' atti leġislattivi fuq livell Ewropew hija l-unika panaċea li tista' tgħin u s-sabri problemi kollha konna leġizzazzjoni Ewropea. Kwaħt qed kritika eh, li għedna qed bis li ġit Ewropej u l opinjoni tiegħi din hija kwistjoni fejn l-Istati Membri u l-opinjoni pubblika fl-Istati Membri hija imħazba. Hija problema li tista' tiġi solvuta grazzi anka għal spazju Ewropew u sigurta tat-toroq. Xaġa importanti ħafna, grazzi ħafna Grazie kommissarju, grazie kalkom, grazie l-istaff u l-interpreti mod partikolari nal u s-seduta tkompli fid-disa.